49 tal-2011 dwar il- żmien eh, ta' 8 sijad biss għal dawk l-annimali li jkunu se jittieħdu għal qatla għanna il-Zanoni, Schleiter, Dellange, eh, Jorgensen u Pock. Għanna maġġoranza skont ir-regola 123 se tindbat u sendaħluha fil-minuti mm, flimkien ma l-ismijiet ta' dawk li il-firmatarji. Għan nisimaw Sur Schluter. Thank you. Thank you, President. Grazzi, President. Anna Sur Jogesen, Pavel Porkeste del Langen u Andrea Zanoni flimkien ħdimna bisħieħ. Nirringrazzja il-kulħat Tmissin ilu l-Kommissjoni l-Parlament għalet li nistaw n-neħu dan iż-żmien ta' trasport, ma rridu noħol u l-pressjoni politiku politika u dana minni għanna eh, miljon firem miljon ċittadin, iktar minn nofs il-parlament, ħafna ministri, il-pressjoni politika saret u għedin aħna naddu lilkom. Nirringrazzja l-membri kolla. Sur Jorgensen. Grazzi ħafna, President. Żewġ kummissarji kienu tkellmu f'din il-Kamra biex jgħidu li se jkun hemm proposta għal liġi ġodda f'dan il-qasam. Darbtejn weduna dan u xejn ma ġara. Issa għanna firem minn miktar minn miljun ċittadin u aħna fil-maġġoranza qed ngħidu li għandna bżonn liġi ġodda ġifieri issa l-Kummissjoni ma tistax toqgħod titla' aktar. Grazzi ħafna. Sur Jorgensen. Issa għanna deklarazzjoni bil miktum numru 50 tal-2011 imresqa minn Bine Fattart Montaldo Deva Mario Mauro u Ħanu Takkula dwar